Okay, um, welcome back everybody. Um, Mela, signori, nil-għakom, skużawna tal-li biddinna il-ħinijiet. Iżda tant kienem, konna għet nifru pjaċir, tant kienem eċitazzjoni emmek fil-lekofen illi illi illi il-persuna li kien fitċer ma setax jitla um, u eh, Is-Surxjali, il-Ministru ta' Finanzi ta' Ċipru ma stax jiġi għax kien iċċe. Ma setax jiġi jitkellem fuq dawn il-punti dwar li huma speċifiċi għal kull pajjiż li huma uffiċjali issa wara Strasburgu. Bekk nista' nagħtik il-kelma issa is-sur Xadi. Għad-dialogu ekonomiku dwar rekomendazzjonijiet speċifiċi. Iva kien, kien interessanti ħafna, eh, konna fil-flekofin eh, illum, kienet l-ewwel li jiena kont il-President tagħha u għalhekk kien ta' privileġġju ta' onur għalija li jiena kont qed nirrappreżenta l ċipru Ovvjament, meta tkun hemmhekk ma tkunx hemm bħala pajjiż iżda tkun qed tirrappreżenta l-istati membri kollha, is-27 kollha u bekk kienet ħaġa eh, eh, tajba eċċitanti ħafna u għamilna ħafna xogħol ukoll, sinjuri. Mela nerġa' lura għal suġġett speċifiku illi eh, jiena ġejt mistieden nitkellimkom dwaru jiġri l-elementi dwar is-semestru Ewropew. Jiena ehm, qed nieħu pjaċir ninformak li l-Ekofin illum adotta ir-rakkomandazzjonijiet ehm, speċifiċi għal kull pajjiż Dana jinkludi il-semestru Europa l-2012 u bekk kenna konklużjoni tal- semestru Europa għall-2012. L-adozzjoni formali tiġi wara l-appoġġ wara l-Kunsill Ewropew illi ġara fit-28 u 29 ta' ġunju biz ġemajlu. Il-pakket ta' rakkomandazzjonijiet jinkludi is-27 eh, ir-rakkomandazzjoni skont il-pajjiż miżuri budgetari u anki riformi ekonomiċi kif ukoll sensiela ta' rakkomandazzjonijiet għal żona tal-Ewro. Kif tafu, din hija t-tieni darba li semestru Ewropew eh, sar u din is-sena ikkonkludiet kienet inkludi żewġ affarijiet ġodda. Żewġ ideħat ġodda. Waħda hija il-prinċipju ta' dispiegazzjoni jew ta' konform eh, biex tikkonformi fejn il-Kunsill par regola irrid isegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni jew inkella tispjega pubblikament il-pożizzjoni tagħha. Di kienet zieda importanti ħafna tiżgura iżjed trasparenza u iżjed minnek responsabilta f'din eh, proċess, dan il-proċess kollu. Jina minix qed neżaġra meta ngħid li dana wasal għat-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni f'dan il-proċess. U dik kienet l-intenzjoni, sinjuri. Irnexxielhom prosit il-punt ġdid li huwa l-inklużjoni ta' rakkomandazzjonijiet mill-proċedura tal lanċi tal-MIPs. Dawna kienu ikopru 12 pajis ikkonkludew li għal-kem dawna eh, dawna għandhom zbilanċi dawn l-izbilanċi mhux eċċessivi fil-fatt il-pajjiżi koperti kienu l-Belġu, l-Bulgarija, Ċipru, Danimarka, Spanja, Finlandja, Franza, l-Ungerija, l-Italja, Svezja, l-Slovenja u r-Renju Unit. Dawn iż-żewġ affarijiet ġodda ifissru li l-proċess rakkomandazzjonijiet qed isir iżjed kumpless milli kien. Barra minn hekk il-Kunsill Ix-xogħol tiegħu kien organizzat b'mod paralleli l-rakkomandazzjoni tal-Ecofin li kienu jaqgħu taħt l-SGP il-Patt tal-Istabilità u tkabbir u l-MIPs. Il-proċeduri tal-imbilanċ makroekonomiċi u il-politiċi um, ehm, strutturali u l-ebsko għal eh, affarijiet tal-impjegi tax-xogħol. Minkejja l-isfidi kollha xogħol tajjeb ħareġ mill-konklużjoni mil tal-lum u issa fidejn l-Istati membri biex jitraduċu rakkomandazzjonijiet fid-deċiżjonijiet nazzjonali fil-futur dwar il-budget il-riformi strutturali u il-benefiċċji il-politika ta' benefiċċju eh, ekonomiċi. Issa xi dettalji dwar eh, dwar id-diskussjonijiet jekk tħares li dettalji ta' diskussjonijiet bejn il-Kunsill u l-Komissjoni u l-applikazzjoni tal-prinċipju biex tikkonforma jew tispjega għaw żewġ punt importanti hawnhekk. L-ewwel nett li d-diskussjonijiet irriżultaw f'numru ta' zidiet u tibdiliet ta' rakkomandazzjonijiet kien hemm sħiħ mill-Kummissjoni. Fil-fatt għal ħafna stati membri ma kienx hemm tibdiliet li saru rakkomandazzjonijiet għalihom. U t-tieni punt, f'dawk il-każijiet fejn ma, ma binnix mal-Kummissjoni, il-Kunsill spjega l-pożizzjoni tiegħu. Il-rapport b'dawn l-ispjegazzjonijiet ġie adottat ukoll illum u dal-waqt tirċivuh. Fil-rapport tinduna li il-fokus tal-diskussjonijiet u ta' tibdiliet li saru kien fuq il-politika dwar is-suq ta' xogħol ir-riformi strutturali u l-finanzi pubbliċi u inqas fuq is-settur finanzjarju. It-tibdiliet saru u ġew spjegati wkoll għar-rakkomandazzjonijiet faxar minn mis-27. 27 pajjiż tminja minn dawn l għaxar ehm, każijiet kienu jinkludu l-modifikazzjoni dwar il-politika dwar is-suq tax-xogħol fit-tminja minn minn 10 is-segwitu fuq il-semestru Ewropew għal l-2012 dan is-semestru fil-fatt kellu eh, riżultati eh, pożittivi ta' suċċess hemm eh, oqsma fejn hemm bżonn ta' titjib speċjalment fil-gwad tal-tibdiliet tal-affarijiet ġodda sfida waħda nija hija li tuża l-aħjar mod l-isfond ta' diskussjonijiet fuq meta ta' żmien għassir u fejn konkluda eh, diskussjoni biex għattiti fil-semestru Ewropew. Il-xogħol se jitkompla mill-Kummissjoni u l-awtoritajiet eh, illi iħejju se jagħmlu reviżjoni fil-fond ukoll. Minħabba dak kollu, il-Presidenza eh, Ċipriotta se tilqa' kull input mill-Parlament eh, firgwar ta' dan il suġġett il-Presidenza Ċipriotta tibqa' impenjata illi se tħejji il-semestru Ewropew l-aħjar semestru um, Ewropew illi tista' fl-2013 xira illi ninnotaw li l-Konsil adotta l-lum il- il-semestru Ewropew. Dan ġi adottat illum u għal-est. L-eżerċizzju kellu impatt. Il-Konsil, il-Komissjoni, il-Kapit tal-Istati, kellu impatt fuq da kollu. Ġi diskuss fil-fost il-kapit tal-istati xi ġimgħa ilu. Element importanti ieħor huwa li il-proċeduri ġo identifikati kif ġiena diġa' semmejt ġo identifikati biex ikun hemm titjib u jiena nistenna li se naraw iżjed titjib sa Ottubru. Sa Ottubru ta' din is-sena għanna jkonna sessjoni fej se namlu revizjoni ta' proċessi kollha u danna dejjem fil-kuntest li jiena diġà semmejtu jiġifieri jekk il-Parlament ikun f'pożizzjoni illi jagħti il minnaħa tiegħu ikun hemm input minnaħa tiegħu dan jgħinna żgur. Grazzi ħafna. Grazzi. Mela jiena se nieħu mistoqsijiet mill-Kamra mil sandi lista. L-ewwel koordinaturi xom, Paul eh, għadu ma għalli xej minn matriċ ma trix titkellem le? jtuni xaġax namel jiena naċċetta dejjem. Xtaqt biss, anzi skużani, eh, tal-li ġejt tajt, għalek jiena l-interventi jek bicċa minnu bismajt ma naħseb iktar bicċa interessanti meta qed li inti lest li tilqa l-elementi kollha li jistajtik dan il-Parlament. Jina minnaħa iktar legali nixtieq insaqsik kif inti ġifri l-Presidenza tal-Kunsill tara u tikkonċepixxi r-rwol tal-Parlament f'dan l-eżerċizzju tas-Semestru Ewropew. Aħna verament aħna naħsbu li mhux qegħdin biss eh, biex nagħtu edejat biex natu elementi nixtiequ verament li l-parlament ikollu verament rwol ta' kontroll demokratiku veru. Ġifiri li dejjem eh, jista' ma rridux nidħlu f'dak li huwa kompetenza tal-Parlamenti Nazzjonali kif jitratta kull stat membru, imma aħna nixtiequ nafu minn għandek kif inti taħseb li il-Parlament għandu jaġixxi x'ruol għandu jkollu u X'menzi se tagħti dan il-Parlament biex ikun jista' jintervjeni f'din il-proċedura tas-semestru li hija tant importanti għal zon ekonomika tagħna. Grazzi. Mr. will answer one by one. Mela, tista' twieġeb. Biex ma ninsawx, Signori. Ovvjament il-Presidenza tal-Kunsill hija rappreżentant tal-27 tal membru u bekk l-opinjoni tal-Presidenza hija l-opinjoni tal-27 membru aħna nirrepreżentaw il-Kunsill għalek nasab li jkun prematur li jena nagħtikom pożizzjoni tijaj dwar dan iżda għandi ngħid in ġenerali li dak li diġà qed żewġ affarijiet. L-ewwel net kulħadd għandu xi jagħti meta naħdmu fuq xi ħaġa importanti fl-Ewropa. Kulħadd għandu xi kontribwixxi, jista' jiġi minn kull eh, post bi spiritu um, pożittiv. Jekk jiena fimt il-mistoqsija sewwa, xtaqt tkun taf jekk hemm xi mod formali legali kif il-Parlament jista' jkun involut. Aħna għadna fil-proċess tat-talim hawnhekk. Jiġifieri mill-lat tal-Kunsill aħna qed nara li l-proċess huwa importanti l-ewwel naraw x'għamilna dak li għamilna nagħmlu reviżjoni tiegħu nerġgħu lura f'Ottubru u eh, l-esperjenzi kollha tagħna naqduhom u nittamaw li sa ottubru kulħadd eh, ikun jaf iżjed għal benefiċċju tal-ċittadini Ewropej tagħna. Hemm ħafna smin qudiemna ħan nisimgħu lil xulxin nitalmu. Il-Presidenza tittieħu nota ta' din l-informazzjoni kollha niddiskutuha Grazzi. Grazzi, forsi inkunu viżiet orrifa f'Ottubru għax ir-rapport ta' inizjattiva illi Jean Paul Gauzes huwa r-rapporter tiegħu se jiġi votat ukoll f'Ottubru. Elisa, ta' titkellem. Grazzi ħafna. Jina se nitkellem l-Inglis. Grazzi ħafna tal-li ta' hawnhekk Ministru. Mela, jiena nixtieq nindirizza l-Kunsill u mhux lilek personalment, mhux l rappreżentant ta' Ċipru, lill-Kunsill biss. Jiena għandi sensila ta' mistoqsijiet x'nippreżenta l-ewwel nett dan huwa eżerċizzju li qed nagħmluh wara li l-Parlament kien attiv ħafna ħadem fuq is-six pack. U aħna kena fiduċa li stajna nirrinforzaw is setat tal-Komissjoni u l-rinforzar tal-Istati membri hemm sensiela ta' sanzjonijiet jekk inti ma, ma, ma segwix ma tikkonformax ma' rakkomandazzjonijiet. U l-ewwel kumment tiegħi jitratta l-kwalità ta' rakkomandazzjonijiet. Hawnhekk m'inniex għandi indirizza lilek iżda l-Kummissjoni u l-Kunsill ma, ma, ma bidlux rakkomandazzjonijiet illi fihom djufija. U d-djufija hija ovvja huma vagi wis huma dejjem ikunu l-istess, l-istess struttura, l-istess soluzzjoni bej wieħed u ieħor ikunx eh, ikun il-pajjiż jekk ikun żgħir kbir eh, abbażi tal-esportazzjoni, eċċetera. Dik kienet l-ewwel dak kienet l-ewwel punt. It-tieni punt fir-rigward tal- ta' six pack il-valur misjut kien li aħna tlabna il-Komissjoni biex tħares lejn il-konsekwenzi il ta', ta dak li jagħmel pajjiż fuq il-konsekwenzi fuq l-oħrajn u injoraw dan il-punt. Dak kien l-ewwel punt. It-tieni punt, jekk tħares il-rapport bikri tal-IMF, il-valutazzjoni tal-IMF jgħidilna dwar il-Ġermanja kondizjonijiet edin f'postom għall-irkupru għabbażi tal-domestiku fil-ikbar ekonomija fil-zona eh, tal-euro wara xi riformi fil-suq ta' xogħol eh, eh, fl impegi se jkun hemm aġġustament naturali tal-prezzijiet tal- tal-ħlasijiet dan għandu jwassal għal iżjed importazzjoni u dan għandu jwassal għal ribilanċ taż-żona tal-euro fl-analiżi tal iskobot li aħna rajnija qudiem il-Kummissjoni il-pajjiżi tal-eċċess deficit kif ukoll dawk li għandhom il-wis surplus għandhom jiġu approċċati l-Ġermanja miex qed tiġi sorveljata għax il-valur finali kien ta' 5.9 u ħaġa stramba il-threshold kien ta' 6% jiġifieri għal punt 1% miex qed tidħol taħt sorveljanza iżda xi rakkomandazzjonijiet għalmenu biex intejbu in id-domanda eh, globali tal-żona tal-Euro permezz tal-aħjar tal ekonomija illi akkumulat l surpluses għandha tiddaħħal fit-test, għandu jiddaħħal fit-test tal-pajjiż it-tielet punt fil-gwar tal-pajizi taħt il-reġim ta' trojka. Jiena qed nitkellem dwar il-Portugal pajizi. Il-Portugal segwa sal-limitu stess tal-rakkomandazzjonijiet. Da ma ħademx meta tħarse r-riżultati aħna edna li nirrikonoxxu li l-Portugal segwa il-rakkomandazzjonijiet miex qed tapplika l-ħaġa grega dubju li ġew applikati dan rakkomandazzjonijiet da ma ħadimx id-deficit żied il-qat żied għal 15%, il-falliment tal-banek eh, kullimkien, rakkomandazzjoni hija eh, jekk joġbok komplu ma riċetta Mela, aħna eh, meta nistennew mill-kunsill illi kunsill illi intkom se tindirizzaw riżultati rakkomandazzjonijiet l-aħħar punt tiegħi jitratta x-xogħol aħna konna ċari f'dan il-Parlament illi ikunu xikunu rakkomandazzjoni tal-Konsil illi dawn rakkomandazzjonijiet illi jagħmlu x-xogħol l-uniku eh, varjabbli fl-aġġustamenti il-rispett għal dialogu soċjali huwa xi ħaġa illi huwa parti mid-demokrazija Ewropea. Jiena eh, staqsejtek dwar dan Issa skużani ma kienx fil-punt tajjeb meta kellek rakkomandazzjoni tal-Italja il-proposta mill-Komissjoni kienet tinkludi illi ix-xogħol il-pagi jiġu aġġustati mod negattiv fil-skont il-prassi nazzjonali u wara li il-social partners eh, id-deċida u kol. Iżda, il-Konsil id-deċida li iħassar din sentenza u bekk għandek biss l-implementazzjoni tal-pagi ġdida, l għafas tal-pagi ġdida biex t kontrabuxi għal għad kabbir u bekk menx konsultazzjoni mal imsirħba soċjali. Din hija dan huwa punt negattiv. Iżda fil-Finlandja l-Kummissjoni ma talbitx biċ għaxi konsultazzjoni mal imsirħba soċjali u l kunsill Zid, waqt li t-rispetta bisħiħ l-imseba soċjali u skont il-prassi nazjonali. Mela, kif ġara dan? Dawn huma mistoqsijiet tiegħi, grazzi ħafna, skużani, nittama li tifhem li aħna tindirizzaw mhux lilek personalment iżda l-Konsil Iva jiena napprezza dan, m'hemmx eh, sentimenti personali hawnhekk u m'hemmx offiża hawnhekk. Inti semmejt xi mistoqsijiet hawnhekk wara kull punt u kull mistoqsija hemm element li jiena ġiġa semmejtu. Dawn huma punti li wieħed jista' jidħol fil-fond f'kull wieħed minnhom. E, e, Nistgħu nanalizzawhom u nesprimu opinjoni. Jiena qed nissuġġerixxi illi xi kummenti illi illi inti ressaqthom żgur li hemm ħafna verità fihom għandna nistudjawhom U dana ġara fil-fat modifiki tibdiliet saru fissajna data biex neħdu konsiderazzjoni dawn il-kommenti kollha, dawn il-kommenti kollha huma utli. Jina eh, kont naf li jinti semmej dawn il-mistoqsijiet. Jina ġib miegħi espert, espert fuq Ġermanja u nofsu Ġermanis u ilu jistudja dawn l-affarijiet u żgur li se jagħtina eh, iżjed għarfien dwar dawn il-punti kollha. Issa qabel ma nagħti kemm għalilu hemm punt li semmejtu dwar il-Portugal u jiena nifhem il-komplessità. Għax eh, pajjiżi fil-fatt diħel fl-istess fl-istess ehm, sitwazzjoni ċipru qed isegwi ċirkostanzi huma illi l-ambjent estern mux neċessarjament eh, l-ambjent intern, iżda estern jista' jwasal illi l-pajjiżi ma eh, jaslu f'postijiet li qatt ma kienu jistennew jitlu fiha. U bekk għandna sitwazzjoni sitwazzjoni ta' kriżi fl-Ewropa fejn eh, pajjiż qed jaffettwa l-oħrajn pajjiżi żgħar u oħrajn ikbar f'pajjiżna fil-kastana kena problema fi Greċa. U il-problema fi Greċa affettwat eh, pajizna. L-ekonomija kienet sejra tajba għal 15 sena. Issa eh, f'salt sibna roħna f'din is-sitwazzjoni. U bekk il-kwestjoni il li jindi semmejt u il-mistoqsijiet li aħna nkunu għet nittrattawhom fix-xhur li ġejjin u żgur li mhux nittama li mhux Eh, snin u forsi nsibu l-risposti. Issa, il-kelma l-Andrea Sekreġbok dwar nofsinari tajjeb. Jiena kontent li jiet ikolli din diskussjoni tant diffiċli iżda tant interessanti mal-membri tal ekonu mal-Parlament Ewropew. Aħna nafu li l-ekonomisti kollha għandhom opinjonijiet differenti Bekk jiena se nagħtikom l-opinjoni tiegħi eh, dwar dawn il-kwistjonijiet li intkom semmejtuhom. Issa żgur li hemm eh, opinjonijiet oħra dwar l-istess kwistjonijiet dwar l-missjoni. Is-sentiment huwa illi huma iżjed sodi u iżjed jorbtu iżjed din is-sena. Issa jiena fimt il-punt tiegħek u naċċettah Għanna bżon iżjed progress, għanna nkunu iżjed speċifiċi lejn il-pajizi, in partikolari għanna identifika prioritajiet u fil-round li jmiss għanna ninkludu l-iskedi u kol tal-implementazzjoni għax sissa dawn rakkomandazzjonijiet u ma' ġenerali biss. Mumiex sodi bizzejiet pala gwida għal politika ekonomika ta' kuljum. Inti semmejt l spillover ukoll. Din hija ħaġa li għana tħassibna. Eh, huwa diffiċli ħafna li tagħmel valutazzjoni tal-spillovers l-effetti fuq il-pajzi l-oħra. U fil-fat palissa l-IMF qed għanda dan l-impenn li taħdem fuq dan. Mhux biżejt illi nalalizzaw xi ekonomija u ngħidu illi għandek zbilanċ fiskali għawnek, jew xi eh, problemi strutturali, jew problemi fit tkabbir, eh, l-spillovers effetti eh, bħala konsekwenza huma ħaġa fejn għandek bżon ta' ħafna xogħol tekniku biex inkunu nifhmuhom sew. Iżda jiena ħadd il-punt tiegħek. Għandna meta nanalizzawhom speċjalment fil-pajjiżi l-kbar għanna nżommu f'moħna eh, l-implikazzjonijiet tal-politika tagħhom, l-implikazzjonijiet li se jkun hemm għaż-żona tal ora Kif inti semmejt eh, fir-rigward tal-Ġermanja. Fuq l-iskobod għanna approċċ fejn id-deficit fil-bilanċ tal-ħlasijiet u s-surpluses iż-żejjed għandhom pis differenti. din hija l-opinjoni in ġenerali fil-Kunsill iżda mhix l-istess hemm iżjed problemi. Jiena hawnhekk qed nitkellem bħala Ċipriot ukoll. Sfortunatament qed ngħaddu minn min żbilanċi serji fil-kontijiet kurrenti iżda din il-problema ġiet identifikata u hemm referenza li anka. Issa frigwat ta' trojka. L-idea hija illi qed nitalmu. Fil-bidu eh, konna t-enfasizzaw, konna t-nħarsu lejn punti differenti, issa għanna neħdu konsiderazzjoni konsiderazzjoni illi programmi huma iżjed wisajn, eh, jinkludu numru ta' elementi li għanna xassu ma' l-agenda ta' tkabbir, illi jinti referejt għalija, u hemm issa u kol id-dimensjoni bankarja dina tiddaħħal u kol. Dina tittieħed in konsiderazzjoni iżda Irridu nifmu wkoll li trid iż-żmien biex dan il-programmi jwaslu għal riżultati. Di mhix skuża. Eh, hemm sitwazzjonijiet fejn irridu ntejbu id-diżinn ta' programmi biex ikunu iżjed komprensivi. Dan huwa l-approċċ fl-Unjoni Ewropea. Irridu però natu iż-żmien biex dawn il-programmi iwaslu għal riżultati L-impatt eh, fi żmien qasir huwa magħruf li huwa qasir wis. Jiena qed nitkellem bħala Ċipriot naf li il-ġejjeni immedjata se tkun eh, ta' sfida kbira eh, soċjalment u anki bħala ekonomista et najtek dwar ix-xogħol irridu namlu differenza hawnhekk. Il-Finlandja u l-Italja minni xet neħu pozizjoni għawnek għax ma nindix bizziet għarfin dettaljat, iżda wieħed irrit jara fil-li situazzjoni miex l-istess eh, fl-Italja il-problema ta' kompetitivita' u anki fir rigward tal-Finlandja differenzjazzjoni tista' twassal minn dak li inti semmejt fil-bidu illi il-pajjiżi huma differenti u, u bekk ir-rakkomandazzjonijiet għalihom għandhom ikunu differenti. Grazzi ħafna għal għalgej. Olej, kħarġba, grazzi ħafna. Sur Ministru, jina għandi xi żewġ mistoqsijiet ġenerali u speċifiċi Jiena imħaseb dwar il-diskussjoni u dibattitu kif huma sejrin. Għandek rakkomandazzjonijiet, mbagħad tagħmel xi tibdiliet, u mbagħad fl-aħħar fl-aħħar minuta tagħmel xi tibdiliet tal-aħħar minuta. U x'qed jiġriha? Fir-realtà x'inhija l-loġika wara dak kollu? Eh, ikun interessanti, id-dibattitu huwa wieħed miftuħ jew jiġi solvut minn wara l-Bulgarija u Malta votaw kontra illa li xamlu hekk. U x'inhu ma rakkomandazzjonijiet illi huma maċċettaw womx? Pajjiżi l-Iżvezja u l-proposta mill-Kummissjoni tajdinna ninkoraġixxu iż-żieda fil-flessibilità fil-pagi. Dawk il-klim ġew esklużi mir rakkomandazzjoni tal-Konsil. U ġew kien hemm dibattitu qawwi fi pajizi. u bekk qed insaqsi għaliex u għandi żewġ mistoqsijiet ukoll il-Ministru ta' Finanzi fl-Iżvezja Sur Borg, il-kollega tiegħu tiegħek qal illi Greċa qed tfalli żgur dan it-tmiem ġimgħa Inti x'taħseb dwar dan? il-Ministru uh, ta' Finanzi Finlandis għal dan it-tmim il ġimgħa għal il-Finlandja tista' titlaq mill-euro. Se jkollha tagħmel hekk jekk ikollha tħallas għal xi għal pajjiżi l-oħra eh, fi zona tal-Euro. Dawka kienu l-mistoqsijiet tiegħi. Mikrofonu għal kellimek jogħġbok.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 forsi għallu anki barra mill-kontest imma situazzjoni hija situazzjoni gravi ħafna. Fil-fatt jiena stess semmejt illi l-problemi li għanna u dimna fċipru mumiex ġejjin minn pajjiżna u mill-ekonomija tagħna, imma huwa pratikament l-impatt tal-ekonomija negativa li kien hemm fi falliment ta' ekonomija fil-Greċa. U kien propju dan il-falliment. Aħna kollha nafu li fil-bidu ta' sena ġi deċis illi kienu se jagħmlu haircut. Ġifiri naqsu d-djun. U dana kien għal kien hemm spejjeż kbar fuq il-titoli tal-gvern illi mbagħad il-banek tagħna li kienu investew fil-titoli Greċi, Grigi, uh, billi fetħu ferata anki fil-dak il-pajis u kellhom jaffaċċaw situazzjoni verament diffiċli. Jekk pajis imur ħażin fl-ekonomija, x'nistgħu namlu? Huwa propju dan illi ġara f'dawn l-aħħar ġranet. Huwa fuq dan li qed nitkellmu. Qed nitkellmu fuq l-Unjoni Bankarja illi jkun hemm wahda waħda ta' supervizjoni fl europa biex dawn is-sitwazzjonijiet mbagħad jiġu kontrollati u monitorati. Kieku kien hemm awtorità ta' monitoraġġ fl-Ewropa, għaxar snin ilu, jina żgur illi ma kienx ikonna dawn il-problemi. Però il-problemi qegħdin hemm. U r-realtà hija illi qegħdin qudiemna u ma nistax naħarbu minnhom. Uridu ninsolvuhom u għafdan il-proċess. Illi l-IFSF jew l-ISM ġew maħluqa u ġew maħluqa imħabba fil-fat illi inkunu nistaw nirsolvu dawn kwistjonijiet finanzjari. ħafna snin ilu, meta jina ġejt darboħra qoddimkom fi Strasburgu il-ġimgħa l-oħra għattilkom illi jiena kontent ħafna onoratu privileġġati li jinqetaw qoddimkom. Intkom mis 27 pajjiż li titkellmu, li nitkellmu bejnietna nkunu nistgħu niddiskutu dawn is-sitwazzjonijiet diffiċli u fl-aħħar mill-aħħar insibu soluzzjoni. U issa anki xar wara, sena wara, u anki ftit snin wara, aħna nistaw nsibu mod ċivilizzat, paċifiku biex nsibu soluzzjoni tal-problemi. Entkom tiftakru li fis seklu li għadda il-kwistjoniet kunu differenti, ma kenniex dawn il-privileġġi. U għalek qed ngħid jiena li dan huwa unur u privileġġ li neħxu f'din l-età aħna għadna marnex, ma solvejniex il-problemi kollha, għadhom hemm il-problemi. U f'dan l-spiritu ta' kooperazzjoni aħna eh, suppost eh, jirnexxinna nirsolvuhom problemi. U kifat huwa diffiċli għalija għaliex eh, għax pajjiżi. pajizi illi għandu illi kellu ekonomija tajba qed ibati mill-effett ta' spillover li ġej minn pajjiż ieħor. U jena nittama li fl-aħħar mill-aħħar mbagħad xi tip ta' solidarjetà b'solidarjetà mill-ċittadini Ewropej eh, nistgħu noħorġu b'soluzzjoni li ma nispiċċawx pajis bħal Greċa illi ifallu bl-ekonomija tista' tkun Greċa li darba, tista' tkun pajis ieħor darba li dejja, imma spillover jista' jkun negativ ħafna għal kumplament tal-Ewropa, u dan aħna ma ridux. Ma ridux li jkun falliment. Minna l-oħra, nishtiq ngħid illi l privileċ li nkunu parti mill-Ewropa. Hija responsabilità kbira il-Greċa għanda responsabilitajiet u e, irridu jonorawhom dawn ir-responsabilitajiet biex ikunu jistaw jistennew solidarieta mill-komplement tal-Europa. U jina forsi mod da xejn wahda twil eh, għall-aħħar kwistjonijiet illi e, inti għajjem, tu issa għaddi il-mikrofonu l-kollega. Naħseb li inti tkellimt fuq kwestjoni importanti ħafna. Id-dialogu e tekniku politiku fuq ir-rakkomandazzjonijiet dan huwa qasam illi aħna kollha kemm aħna nafu li jridu eh, insibu titjib. E, aħna nafu illi l-inizjattiva tibda mill-Kommissjoni u bħala stati membri aħna għandna l-possibilità li konna diskussjonijiet e, imma bilaterali mal-Kommissjoni hemm pajjiżi eh, li għandhom prassi differenti eh, eh, minnhom li għandhom msiħba soċjali, parlamenti u f'każijiet oħrajn le u dawn huma kollha elementi għandna bżonn ta' aktar żmien u evidenti u ovju illi dawn diskussjonijiet eh, isiru fi żmien limitat u dan ma jipermettux li jkun hemm diskussjoni profonda. Oh. U issa niġi għattini mistoqsija tiegħek fuq il-kwestjonijiet li rigwardaw bil-Bulgarija u Malta. Jirrigwardaw il-pensjoni, l-età ta' irtirar u l-allowance tal-oli tal-ħajja. U dawn huma kwistjonijiet li rigwardaw pajjiż wieħed din idea li għanna insegwu ija, jekk iż-żmien jippermettilna dawn iż-żminijiet diffiċli u ta' sfida irridu nintrattaw u nirsolvu dak li qed jiġri llum għada, però rridu nsibu iż-żmien biex ikonna diskussjonijiet fuq il-kwistjonijiet illi ma ġewx eh, irsolvuti mill-Bulgarija u mill-Malta. Per eżempju, fuq dawn il-kwistjonijiet, x'inhu l-impatt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 And it's uh, and I'm asking myself whether if you ask for support from your nistaqsi, illi jekk għandkom titolbu l-appoġġ ta' mekkaniżmi Ewropej, jekk intkomx lesti eh, tbidlu il eh, eh, tfassil ta' sistema ta' taxxa tagħkom biex ma jkunx jista' jiġi użat biex jiġu evitati il-taxxi f'postijiet oħrajn. Dina hija mistoqsija ġusta jekk inti qed tagħmel referenza għas solidarjetà. Dina ma kienx kwistjoni ta' ċipru biss, kienet eh, termini ġenerali meta jiena għat il-problema il minn beda fil-Greċa u l-spillover affettwa li ċipru u jiena għat illi jiena nemmen ħafna fil-kunċett ta' solidarieta u u koll illi eh, fl-istess mod anki l-Greċa tista tistenna li jkun hemm solidarjetà, però jridu b'serjetà l-obbligi li għandhom lejn l-Ewropa f'dan il-kuntest kien, u mhux fil-kuntest ta' ċipru. Però il-konċett ta' solidarjetà jista jirrigwarda kull pajjiż u jiena għad fil-fatt li dana jista' japplika lil qualsiasi pajjiż. <clears throat> Umbat, mux se nitkellem fuq it-taxxa għax l-iskop ta' din il-laqa ma kienx nitkellmu fuq it-taxxa, però għazbal li għad mux qed ngħid l-informazzjoni tiegħek jgħaz baljata, ma inti trid tiktibli jiena nista' nirrispondik bil-miktub għaliex eh, din il-kwistjoni fuq il-sistema fiskali ta' taxxa f'Ċipru. Din hija bażata fuq taxxa baxxa ħafna, imma din tapplika lil kulħadd, lil lokali, lil kwalsiasi ċittadin Ewropew, eh, anki kull min fid-dinja irid jiġi jagħmel negozju fil- Eh, ċipru. Aħna pajjiż b'taxxa baxxa. Issa, jekk eh, nishtin għall għal mistoqsija illi il-CSRs eh, jiġu injorati eh, ignorati u kull darba jerġaw joħorġu l-istess CSR. Għandek raġun. U dini raġuni illi għalija il-konċett ta' comply or explain. Issa il responsabilità ta' fidejn il-Kunsill. Għad-deċizjoni, għad-rakkomandazzjoni li toħroġ. Għal daqstant, il-Kunsill ħa spalleħ responsabilità kbira li ma kienieċem hemm qabel. Millum il-qoddim dan huwa Sistema ġdid li qed jevolvi bil-mod, però b'mod effettiv, e li l-Kunsill issa se jkollu responsabilità jir ispiega għaliex f'żewġ snin uh, successivi hemm l-istess rakkomandazzjoni. Iva, il-komment tiegħek huwa ġust, però jina nemmen u nittama li l-mekanizmu li aħna daħalna se jibda iwassala riżultati fi żmien nerġa nerġa noffri l-kollega ħabib tiegħi jieħu l-mikrofonu, però l-kollega jgħid li memxal fej. Eh, u l-President ukoll tajt li ma tantx għandna ħin, għad għandna tmien persuni li jixtiequ jagħmlu mistoqsijiet. Jiena qiegħed e, hawnhekk e, e, il-titjira f'nofs il-lejl, il-lejla, jgħid il-Ministru. il lejla jgħid lejla jgħid il ministru Issa najdu naddu nisimaw minn Kej mill-ACR. Jena mistoqsija tijaj se tkun qasira ħafna. Għax diġa kena eh, mistoqsija ġenerali għonek. Eh, eja din l-mistoqsija li nista nitlob anki fil-kostituenza tiegħi, ċo jekk aħna eh, u wasalniex flar situazzjoni fl-Istati Membri jew jekk għatem situazzjoni jitqar minn din. Meta weħet iqis id-dialogu tiegħek eh, u il rol tiegħek fil-Presidenza tista' tatina garanzija illi situazzjoni se tmur għall-aħjar jew eh, u setmur se għall-ar. Grazie. jena milix f'din il-sidġu eh, tal-presidenza, pero sa' niprofa nirrispondik. Il-krizi internazjonali ila prezenti. Nistaw mmorru l-ura sal-2008 bil-falliment li kullħat jaf bih fuq il-Lehman Brothers. Minn dak iż-żmien rajna ħafna fallimenti fil-settur ekonomiku finanzjarju. Ħadd ma jista' jiġħad dan u kien u saru l-isforzi kollha fl-Europa u anki barra mill-Europa biex din is-sitwazzjoni nirranġawa. Illa laqat tal tal-G20, G7, kulħadd qed jipprova janalizza is-sitwazzjoni illi uh, waslet wara dawn il-djufijiet illi kienu inerenti fis-sistema tas-suq liberu. Jina nemmen li ħafna ħidma saret f'din id-direzzjoni u jgħan nixtieq Jina nħu gost najt u naħseb illi aħna ġabdejna namlu progress. Barra mill-programmi finanzjari fl-Europa kellna anki problema ekstra, ċo il-kriġi tal-euro, illi il-kwestjonijiet il kienu għar għax kellna problema doppju. Issa, wara li nikkonsidraw dak li ġara f'dawn l-aħħar sitt xhur, wara naraw deċizjoniet illi saru. Anke jekk nikkonsidraw id-deċiżjoni li tieħdet ta' xartim ilu e fil-laqa tal-kapijiet ta' gvernijiet tal-Kunsill Ewropew, e, jina nemmen li kwestjoniet fondamentali ġew trattati u qed jiġu trattati anki issa kif qed nitkellmu aħna. Jina fidu ċus minn dak li nafu minn informazzjoni li għandha dispożizzjoni illi l-affarijiet sejrin għal aħjar. Stalanqas l-affarijiet huma għandna kontroll fuqhom. U nista' ngħid illi hemm kontroll fuqhom, hemm diskussjonijiet twal għaddejjin bħalissa biex intejbu situazzjoni. Skużani, ma jistax ma jistax ikun hawn xi ħadd eh, bil-wiqfa fin-nofs tal-awla jiblokka il-viżjoni eh, meta għaw xaħat eh, għamil mistoqsija. Werner, naħseb illi kiku xaħat għam bil-wiqfa u Werner, ma tkunx tiħu gost. Grazie. Enti wara, Werner, mux issa, mux qed intik il-mikrofonu biex tagħmel il-mistoqsija tiegħek, qed ngħidlek li kiku inti ġew bil-wieqfa u dima kontx tiħu gost. Nista' nikkonkludi. Jena ottimista u jena naħseb illi aħna ħerġin mill krizi minn din il konfuzjoni minn din il krizi finanzjarja u tal-euro bil-paċenzja noħorġu. Skużani kelli ninterrompi, imma anki dal-ħodu illi daħal assistent u itkellem ma' membru tal-parlamentu jiblokka l-vizjoni minnaħa ħata eh, minn membri oħrajn li kun għedin fuq wara. Mżon nużaw iktar disciplina. Issa il-mistoqsijiet eh, nistaw noħdom fi gruppi għax baqanna 25 minuta biss imħabba li mbagħad il tkun mingħajr interpretazzjoni jekk ndumu iktar. Jean Paul. Issa xħin se naħdmu l-lum. Suppost kena naħdmu għal-sija mit-tlita sal-erba. Għalek il-issa li biddilna l-ħinijiet. Issa xħin se naħdmu irridu niftakru li suppos se naħdmu għal-sija għana biddilna timetable tana u għanna t-konfuzjoni. Iva, nistaw inkomplu f'sa sitta u nofs anki għal-possibilitat li għanna l-kamra u l-interpreti. Aħna bisna l-ħin diġa ta' sija. Il-ministru għalli għandu ħafna ħin jista' u iktar ma għalek sen komplu sa' sitta u nofs jekk intom eh, taqblu. Imma sen iġbor issa il-mistoqsijiet. Antolin Sanchez Prezedo Salbo u Datmar Karas f'dik l-ordni Marskon mux mela, ijataw mela Werner inti mistek issa. Le, mux għal-issa. Inti fit-tilet. Antolin, umbat, b'kellimi bat Werner. Grazzi ħafna. Okay. Jena nishtin ringrazzja rappresentant tal-presidenza u nishtin ringrazzja anki tal-rakkomandazzjonijiet nħos li utli ħafna eh, f'dak li għandu xaqsam għal-koordinazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Għandi żewġ mistoqsijiet, waħda għal pajis li irċevet l-iktar numru kbir ta' rakkomandazzjonijiet, min rakkomandazzjoni u fuq il-żona euro. Fuq l-Spanja, nishta nitlob. Konferma Il-bidliet li saru ġew aċċettati mill-Kummissjoni jiena rajt li kien hemm tliet bidliet fir-rakkomandazzjoni li kollha sejrin fl-istess, kollha qed l-istess ħaġa. Waħda minnhom tirreferi għal fatt li għanna nżidu l-informazzjoni u l-kwalità tal-ispiża tal-amministrazzjoni. Umbatem għajnuna tal-irtirar għabbażi tal-istennija tal-ħajja. U dina kienet skont kif proponit il-Kommissjoni. U tret wahda waħda terrigwarda l-impiegabilità tal-popolazzjoni vulnerabli. Anki din hija ħaġa tajba. Però barra minn hekk hemm konċessjoni waħda lejn Spanja li nħos li ħaġa tajba għax qed jagħtu iktar żmien u mbagħad il-konsolidazzjoni, eh, konsolidament fiskali għandu jkun konsolidament intelligenti. Però nixtieq ngħid li tliet xhur ilu il-Gvern Spanjol għamel proposti tal-budget deficit tal-5.8% u il-Kunsil għal li kellu jkun 5.3 u issa ħallew fuq 6.3. Dan huwa bażi tal-informazzjoni li kellna għad dispożizzjon. Dan mhuwiex e, punt pożittiv lejn il-Kunsill biex inkun kritiku. Kien hemm ħafna bidliet fi żmien qasir waqt li fil-bidu dan il-kriterju seta kien iktar flessibbli. Jiena naħseb li hemm kalendarju speċifiku għal programm multianwali ta' sentej illi se jieġi fissat fl-ulju, fl-ħar ta' ulju, u rakkomandazzjonijiet un jiġu kontrollati u verifikati fuq periodu ta' tlet xhur. Jiena nilqaħħom il rakkomandazzjonijiet e, fl-Eurozona, però hemm ħaġa nisa ir-rakkomandazzjonijiet tal-Eurozona m'għandhom l-ebda riferiment temporali. Jekk l-istati membri huma soġġetti għal dan il-riferiment, allora anki l-Eurozona għax il-Konsil għamel dan bħala punt ta' referenza. Mena jisa nisimaw il-Pablo Alonso mbat eh, mbat nisimaw risposti. Pablo l-ewel. Grazie, Sharon. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Ministru anki tal-li għataw il-lejla u nixtieq għajan punt speċifiku l-Unjoni Bankarja. Il-Parlament Ewropew minn dejjem kien a favur ta' din l-Unjoni u il-summit l-aħar wieħed eh, ta' nar il ġimma eh, ftiem laħaftejim fuq il-kwistjoni tal-Unjoni Bankarja u jider illi eh, aċċettaw il-valur, il-meritu ta' din il-proposta u ta' mandat ċar l-Kommissjoni biex iressa biex tressa proposta. Però sta jider li xi membri tal-Kunsell edin jitkellmu fu periodi raġonevoli biex tiġi implementata din l-Unjoni Bankarja. U hemm xi membri tal-Kunsill li qegħdin jgħidu wkoll li jistgħu ikun hemm bżonn ta' Eh, bosta snin għabel ma nkunu nistgħu naraw Unjoni Bankarja. X'inhi il-punto di vista tiegħek? X'inhu l-punto di vista tiegħek? X'taħseb il-Presidenza eh, fu dan il-referiment temporali għal Unjoni Bankarja, anke jekk ħafna nisli li huma pessimisti. Thank you, Sharon. Grazie ħafna, Sharon. Onorevolu Ministru, jiena ma nixtieqx li impoġik f'xi situazzjoni diffiċli u ġibek darek mal-ħajt. Rekomendazzjoni hija eh, ċara fil-qosor timplentaw il-programm u hekk rrit jagħmel il-Ministru l-ġdid tal-Finanzi xtaqt biss ngħid li metan metan ma rridux nejdu eh, nipuntaw subajna li din hija eh, dan il-pajis ikun liktar wieħed f'qada ħażina u ngħidu kollox it-tar tiegħu. qed ngħidu li problema waħda li nafu biha hija dik tal-interdependenza mela l-ebda dubju li eh, il-titoli grigi u anki il-fat li eh, ċipru daħal għal dan it-tip ta', ta investimenti ta' riskju apparti il-problemi fiskali f'ċipru imma l-interdependenza hija ħaġa u riċetta tajba hija ħaġa oħra nixtieq insaqsik jekk wieħed jikkonsidra suġġeriment il-propesti li għamel dan il-kumitat u din il-kamra. Eliza semmit il-six-pack, jiena nirreferi għat-two-pack. Ġifiri, il-regolament il-ġdid fuq il-monitoraċ u s-sorveljanza, kas skont il-kas aħna naħsbu li dawk il-programmi li edin li daħlu għal xi program ta' riforma ta' ġustament irridu xorta waħda juru li huma flessibbli. Per eżempli, li fl-implementazzjoni tal-programm jikonsidraw l sbilanċi makroekonomiċi, devjazzjonijiet u kol mill-miri taħħom għarraġunijiet jew il-rieda tal-istat membru aħna suġġerejna li kunem iktar flessibilità biex nkunu nistaw nkunu iktar effiċjenti u effettivi. Dan kien is-suġġeriment tal-Parlament għalhekk jiena nixtieq insaqsik jekk inti taqbilx ma' approċċ bħal dan. Grazzi. Issa għandna trialogu fuq dan għada u Andres din wieħed se Andreas se jkun se jintet negozja għal ehm, presidenza. Ma naħsibx li huwa l kas li nagħmlu triorogu hawnhekk dan huwa xogħol li se nagħmlu ħada. Imma e, fidejk, xorta nħalli fidejk. Regarding the first question, which um, was regarding Spain and the Issa fuq l-ewwel mistoqsija ġi fl-Ispanja u tmin rekomandazzjonijiet li saru eh, mod speċifiku għal Spanja. Jiena naħseb li rekomandazzjonijiet kienu faqtom għax il-Ministru tal-Finanzi Luis, l-Ispanjol, l-lum, il informa eh, l-Lekofin u anki l blaqa tal-Eurogroup tal-bira u um, li dawn il-rekomendazzjoni se jiġu accettati mod preliminarju imma mhux mod assolut. U huwa il din ir-raġuni l-Ispanja fil-fatt mhux biss irċevit lajnuna bankarja biex ikunu jistaw jerġu jippumpjaw il-flus fil-banek tagħhom imma rċevu wkoll estensjoni tas sena. Inkwantu għall-implementazzjoni u l-implementazzjoni ta' deficit tal-budget minn 6.3% sa 2% biex jaslu għal ċifru tal-2% sal-2014 ma nistax noqgħod infetta fuq dettal, imma huwa l-approċċ kollu għal rekomandazzjonijiet li kien ta' sustenza u bħala risposta kemm il-Eurogroup kif ukoll l ekofin tal-lum adottaw it-talbiet għall-għajnuna mm, talbiet li saru minna ta' Spanja, fjament. Lek tistaw taraw li l-Europa hemm qiegħda, il-faċilitajiet hemm qegħdin, il-fondi qegħdin hemm ukoll biex jgħinu biex jintużaw din hija sistema fuq żewġ binarji. U għalhekk jina referejt għal Greċja, għal Greċja li għandha problema kulħadd konxu minn dan. Imma hemm il-kunċett ta' solidarjetà hemm bżonn li nkunu nistgħu nipproponu solidarjetà tagħna lejn pajjiż bħal Greċja, imma fl-istess ħin l-obbligi hemm qegħdin ukoll iridu jiġu rikonoxxuti. U eh, illu meta kont qed nitkellem mal-Ministru l-ġdid tal-Finanzi tal-Greċja, Surjanni Sturnaras, u fil-fatt għalli li li kien eh, għalli l-Eurogroup il-biraħ il-fat li il-Greċja se tonora l-obligi tagħha u kien eh, qed jitkellem hekk kien konvent meta għalek għalek minn banda l-obbligi ma mill banda l-oħra mis solidarjetà As for, as for the banking union, I believe that this is a new... Fuq l-Unjoni Bankarja, naħseb li dan kien suġġett li għadu kem ħareċ u spunta biss xie xartim ilu għazzjon u sħafna xol xisir anki jekk eh, dan is-suġġett eh, jibqa priorità tal-Ekofin u tal-Kunsil U aħna se nistudjaw dan il-kunċett u nisperaw li fi żmien qasir se jkollna l-proposta li eh, tinħarġ minnħata tal-Kummissjoni. Imma meta wieħed eh, semmi dak li diġà jiena eh, semmejt dal iktar uddi, iktar qabel jiġifieri l awtorità ta' supervizjoni, li ovvjament eh, tkun komponiment importanti għalejn l-Unjoni Bankarja, naħseb li tkun importanti u meta jirnexxinna nwaqfuha inkunu edin noħorġu minn situazzjoni kif qedtilkom qabel għax il-fiduċja terġa' lura il-swieq finanzjari se jkunu jorbtu fuq id-data li tinatalhom u sistema bankarja li tant importanti eh, biex tkun tista' tgħin kull tip ta' ekonomija. Hemm ukoll id-dejn sofran, dawn huma kunċetti kollha li jidħlu f'xulxin. Did you want to um,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 billi meta tgħidek ma hija nisperaw li navvanzaw għada. Grazzi ħafna jiena jiddispjaċini u nitlob skuża lil membri li ħasbu li forsi kell ikollhom iċ-ċans jagħmlu l-mistoqsijiet imma marnexxilhom, marnexxilni xax ma kenniex ħin. Nirringrazzjak tal-li inti sibt il-ħin biex tiġi tiltaqa' magħna naf li mhux faċli meta jkun għaddejja meta tkun għaddejja laqgħa tal-ikofin. Imma għallaqa li ġejja din se ssir fit tlieta ta' settembru fit tlieta biex ninforma l-membri għal dawk li ma jafux. Grazzi ħafna.